La séance est ouverte. Un Inkomplu laqa, eżis kollegi. Eżis kollegi. Merħba minn ġdejt, nkomplu xol tagħna. Nissuġġerixxi li mingħajr ebda domin ngħaddu għal punti 6 u 7 fuq l-aġenda dan skambju ta' femiet dwar negozjati fuq il-budget tal-2014. Din is-sena l-iskeda tal-budget dit xarejn tard minħabba li x-xogħol meħtieġ għal kompromess tal-MFF mill-2014 sa 2020 kien f'diffikultà. Sena 2014 kienet l-ewwel sena għal dan din il-perspettiva finanzjarja u l-Kummissarju Lewandowski prezentanna la bozz tal-proposta xi ġimatejn ilu fil-fatt il bil mal-Presidenza Litwana u fid-dawl ta' dan id-dawmin fit-tnedija tax-xogħol tagħna edna li se namlu l-ewwel trialogu lejn it-tieni u t-tlieta ta' Settembru fil-laqa tal-koordinaturi milux adottajna il-test li jiġbor fl-imkien il-linji gwidi politiċi għal-mandat għal Jensen għan Jensen, il-rapporter tagħna fl-ewwel trialogu. U nissuġġerixxi li tikom taqsira ta' dan. Monika Hulmajer hija rapportera l-istituzzjonijiet u kompli żid dan il-punti jek tkun tixtieq tagħmel dan. Nagħdi l-mikrofonu l-ewwel lil Anna. Grazzi President. Aħna ġbarna flimkien din dan la bozza rakkomandazzjoni fost il-gruppi għal trialogu fuq il-budget la bozza tal budget 2014. Il-budget tressa da sektart mis sa sas-sajf palma taf imma sen laħqu sal-bidu ta' settembru. U għalek din ir-rakomandazzjoni hija fuq qari tal-budget ippreżentat mill-Kommissjoni u fuq il-qari mill-Kunsill li għadna ma nafux ser ikun. Ġifiri ser jiġi kumpanijat fl-tmim ta' għawissu bid-dokumenti kollha li valutaw eżattament ser joħroġ mill-qari tal-Kunsill li was probabbli jkun lejn tmim ta' Lulju. L-abbozz ta' rekomandazzjoni hija pjuttost qasira tirreferi għas-sitwazzjoni li nisabu fiha bil-qafas finanzjarju multianwali l-ġdid, l-MFF, huwa wieħed iktar ristrett u jolqot ukoll punti fuq il-kwistjonijiet għaddejjin bħalissa tal-pagamenti u s-sitwazzjoni tal-pagamenti li kienet dependenti sissa u ser tibqatun kwistjoni matul il-negozjati. Issa sena dieħla mill-proposta tal-Kommissjoni ser naraw li ser ikun budget li jirrappreżenta tnaqqis mill-budget ta' din is-sena ta' 6% tal-appropriazzjonijiet ta' impenn u 5.8% tal approzzjonijiet ta' pagamenti. Ġifiri, il-budget tal-Unjoni Ewropea kull ma jmur qed jiġkien. Fuq il-prioritajiet differenti u l-intestaturi differenti, l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet jaraw x'inhuma ċ-ċifri. Forsi dak li mhux qed nifhmu huwa li ċifri għal riċerka Kozme u Erasmus nafu xinu ma l-punti ta' tkabbir, nafu fiex ninsabu, nħossu li ma kunux motija l-flus bil-qoddim daqs kem xtaqna, imma mill-ġdijt fuq l-intestatura wieħed B, qed nitkellmu b'mod speċifiku fuq l-inizjattiva ta' l-impiegi għazzazax, xaġa importanti fejn inti trid il-flejes bil-qoddim u inti sawar program propju għal sentejn. Mbagħad dan jitkompla nittamaw jekk ikun hemm il-fondi, jew inkella jitkompla bluzu tal-fondi soċjali. Dan ifisser li programmi oħrajn ħaj jispiċċaw jitneħħow sal-2014 u għalhekk irridu naraw eżattament x'ser ikun hemm flus blura jew inkella flej il-flej jintef u iktar qoddim. Fuq is-sikurezza u ċ-ċittadinanza naħseb li hemm ħafna tħassib fuq il-programmi ta' ċittadinanza, il-flejjes jom tnaqsu mod konsiderevoli bejn 20 u 25%, ġifiri ammonti kbar għall drittijiet ta' ċittadini u l-Ewropa ċittadini bħala programmi u hemm tħassib ukoll fuq il-politiki tal-affarijiet barranin, l-intestatura erba' fejn taraw li hemm tnaqqis ukoll hemmhekk. foqsma ta' prioritajiet għolin, il-politika tal-izvilupp, tal-viċinat. Naraw minn ġdid li l-UNRA l-appropriazzjonijiet għalija għallajnuna l-Palestina hija budget iktar baxx meta mqabbel maħtiġijiet, ġifiri din ħatkun tħassib u wkoll. Issa dwar in-nefqa tal-amministrazzjoni għanna l-qorti, il kasta tal-qorti li hija pendenti fejn aħna ma nafux jekk il-Kunsill u x'ser jitlef dan il-kas tal-qorti li aħna ressaqna kontrihom fuq regolament dwar is-salari jekk dan il-kas jinqata favur l-impjegati tal-Unjoni Ewropea, allura Em kont jitħallas, jista' jkun kont li jitħallas saħan diġà mill-2014 u ta' belħaq dan irid jiġi rifless fil-budget għaliex hija xaġa possibbli. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-aġenziji. Kenna aġenziji magħna dal-għodu jispjegawna s-sitwazzjoni tagħhom u naħseb li kienna Punt inkwetanti ħafna kif spjegawna huma il-mod kif il-Kummissjoni indirizzat it-tnaqqis li jrid isir fl-amministrazzjoni, fl-aġenziji u b'mod speċifiku biex l-ispejjeż ta' ċerta aġenziji jkunu baxxi biex bekk niprovdu għal żidiet ta' aġenziji oħrajn. Hemm aġenziji oħrajn li jgħidu li li bħala aġenziji misser jkunu jistgħu laħqu ma' xogħol tagħhom b'dawn it-tnaqqis. Ġifieri hemm affarijiet li huma aktar fid-dettall għandek il-kumitati speċjalizzati wkoll eh, li jaraw l-oqsmit tagħhom ħajħorġu b'opinjonijiet għandna diġà eh, ħafna informazzjoni għal għal ħafna komitati speċjalizzati għandna opinjonijiet li jtuna d-dettall eżattament x'jaraw huma li hemm bżonn għal politiki differenti u għal loqsma ta' politika differenti. Naddu l proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' preparazzjoni. U bek naddu għal budget ġenerali għas-sena finanzjarja 2014 u l-azzjonijiet ta' preparazzjoni u l-proġetti pilota għanna din il-proċedura fejn l-idejat għal proġetti għandhom jiġu prezentati l-Kommissjoni biex bekk jivvalutaw jekk dawn l-idejat u miex fattibli, jistaw xitwetqu, u 162 palazzjoniet pre, pre, ta' preparazzjoni u proġetti pilota ġew prezentati lill-Kummissjoni. Li minnhom 132 kienu proposti ġodda u 30 kienu diġà eżistenti bħala proġetti. Ta' bilħa l-lista totali ta' dawn il-proġetti li huma 274.5 miljuni hija ħafna iktar mill-ammonti li għanna, għanna 50 miljun għall azzjonijiet ta' preparazzjoni u 40 miljun għal proġetti pilota, ġifiri ċifra hija ħafna inqas minn dik li ġiet imbasra. 28 proġett kiseb A, ġifiri approvazzjoni, 37 ġabu B bħala karattru u dan ifisser li forsi jkunu fattibli imma bżonn xi bidliet li jridu jsiru lilhom. U l-bqija il-Kummissjoni taħseb li huma koperti diġà minn programmi eżistenti jew inkella mhumiex fattibbli. Din l-informazzjoni ovvjament ħadd titqassam lil kulħadd biex kulħadd jista' jara bajnejh x'inhija s-sitwazzjoni u din hija informazzjoni li ovvjament se tkun importanti għalina meta niġu biex niddeċidu liema proġett pilota u liema azzjonijiet ta' preparazzjoni se nipromovu u liema le. Apparti l-ammont totali li huwa possibbli li tuża għal dawn il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' preparazzjoni għandna l-problemi wkoll tal limiti massimi ta' kategoriji differenti. Dan jista' jfisser ukoll li hemm limitu għal dak li nistgħu nagħmlu. Għal daqstant mhix ser ikun e, xi ħaġa possibbli li tipprova nippruvaw nikkomodaw għal kulħadd fejn huwa possibbli u nippruvaw nsibu tarf il-sitwazzjoni biex nwaslu għat-twettiq ta' problemi eh, ta' proġetti li huma fattibli u li nistgħu nagħtu finanzi biex jiġu solvuti. Dan kollox bħal minnaħa tiegħi fuq l-abbozz tal-rapport u anke fuq il-proġetti pilota u l-azzjoni ta' preparazzjoni wara l-ewwel laqa ta' komitati speċjalizzati kien hemm il-laqa ma' Sur Lewandowski. Dan wasanna l-punti ta' tħassib għaliex il-qafas il-ġdid ifisser li l-ammonti li għanna u maktar baxxi u ċertu proġetti bħal fir-riċerka tara li l-programm diġa jibda tnaqqis ta' kważi 13% mbagħad għandek kabbir gradwali għal bqija ta' sentej tliet snin ta' wara. Ma stramp li tara tnaqqis fir-riċerka meta nitkellmu tant fuq tkabbir u ħtiġa tkabbir. Imma hemm qegħdin nixtieq ngħid li fl-ewwel laqgħa tiegħi mal-komitati speċjalizzati kien hemm frustrazzjoni kbira lix ninsabu fejn ninsabu ma naħsibx ta' jkunu negozjati faċli li deħlina l-jom. Grazie President. Merci Anne Monica Illa. <laughs> <laughs> Qui fait commentaire optimiste. <laughs> Ich habe nur gerade schmunzeln müssen bei dem Kommentar von Ann Jensen, dass es schwierige Verhandlungen werden, habe ich gesagt. Senior Holmeyer, dan itħaq dak li qalet senior Jensen. Daw kien negozjati fuq il-qafas finanzjarju ħallew it-traċċi tagħhom. Imma ma jimportax l-istituzzjonijiet tal- parlament u l-Budget ħanitkellem ftit dwarhom Kif edna l-ħar darba u anka fil-laqa preċedenti tal-komitat għadna fejnix it-tibdiliet għal-regolamenti tal-impiegati fil-parlament u fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk iddeċidejna ikun hemm eh, ma jkunx hemm pagamenti li jolew għal sentejn sal elfejn għall-2014. Jiġifieri ħajkun hemm tnaqqis tnaqqis ta' 0.82% fil-budget. mija fil Dan it-tnaqqis huwa wieħed ċar u minn kif qed naraw li saru l-ħarġemat u xhur fl-aħħar ta' terminu leġislattiv ħajkolna ehm, pagamenti fuq xulxin għal dak it-terminu leġislattiv. minn 2.2 ħammur għal 2.15. Dan l-aħħar ta' terminu leġislattiv inserta illi kien um, aktar oli. U għanna anka il-punt seba' punt seba sitta fil-mija ħabbar il-Kroazja u għalek kollox għanna 0.2.4 seba fil-mija. fl-aħħar ta' terminu leġislativ ħajkolna eh, tnaqqis ta' 0.44%. Ġifiri, żgur li hemm tnaqqis ċar. Jista' jkun hemm xi aġġustamenti li għandhom isiru. Ħanidilkom ftit l-attenzjoni qabel il jmiss ta' dan il-kumitat. Jista' jkun li jkun hemm bżonn ikun hemm l aħħar tal-negozjati mal-Kumitat Reġjuni u mal-Kumitat Soċjali. Jiġifieri Aħna qed nitkellmu fuq il-kooperazzjoni eh, jidher li mixin f'dik dok in-naħa u nkunu nistgħu nitrasferixxu xi ħut minn dawk l-ispejjeż li huma involuti fil-kooperazzjoni minn dak il-kumitati u ħaj jaffettwa l-pjant ta' stabilizzazzjoni eh, u xi xogħlijiet se jitneħħew mill-pjanta stabilimentana. tagħna. Jiġifieri aħna però rridu naraw ftit dawn id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin eh, mal-parlament, mal-amministrazzjoni, għalhekk ma nkunux nistgħu nagħtu l-aħħar ċifri qabel Settembru. Mus se nkunu qed ħarsu lejn żida ta' 3.09% imma 2.47%. Fil-Qorti eh, Ewropea l-Ġustizzja rajna eh, mżida ta' 0.12% u wara l kummissjoni qabel fuqhom għal xi skambju ta' l-impjegati u mbagħad il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħajkollna 3.2% ta' tnaqqis. Kien ikun hemm ċertu deċiżjonijiet li jidħlu taħt dik l-entità. 0.7 fil-mija għal komitat tal-soċjali u anka l komitat tal-reġjuni 2.2% zida. Umbat tal-ombudsman ħajkun hemm tkabbir, iktar tkabbir, 3.8% u għal eh, l-Offiċċju tal-Data Protection għall-Ewropa ħajkun hemm zida ta' 10.1%. nitkellmu dan huwa budget ftit ħafna speċjalment għall-uffiċċju tal-privatezza. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li forsi ma nistgħux nagħmlu millu malada u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu f'daw is-sentejn tliet snin li ġejjin. L-uffiċċju eh, eh, l-estern kellhom żieda ta' 3.2 fil-mija li qegħdin eh, niffokaw fuq il-miżuri obbligatorji ta' sigurtà u anka jkun hemm żieda fil-pagamenti ta' kiri. U ma ħalsu tlet xhur biss ta' kera. E, di darba qed ħalsu ta' 12 xar. Din kienet idea ġenerali ta' l-istituzzjonijiet l-oħra memx problemi kbar hawnhekk. u lanqasem noqas teftejn ma mal-Komissjoni. Grazzi Monika Eiderissa. Grazzi, Sur President. Għambel man kompli nishtiq nirringrazzja l sinjura Jensen ta' xola. Anka biex tagħmel dan il-mandat ta' trialogu speċjalment għamlet aktar faċli għal gruppi l-oħrajn biex jipparteċipaw jagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħhom il-koll kemm aħna qbilna fuq ehm, dak kollu li huwa inkluż, però għandi ngħid l-lan tal-proċedura ta' l-budget tal-2014 hemm ħafna mendi. U jidher li qed jibqa' ikollna aktar emendi għalkemm qed ħarsu lejn il-qafas ehm, finanzjarju għanna il-proposti tal-Kommissjoni abbozzati għal-budget. Però ħajkun hemm ħafna tibdiliet mill-MFF għal-budgets eh, fil ġejjini Naħseb il-Kommissjoni qed taħdem fuq għadin. Però nixtieq ftit iktar indikazzjoni fuq meta ħajkunu implementati dawn biex nkunu nistgħu nistabilixxu eżattament kif se jsiru dawn it-tibdiliet kemm mill-qafas finanzjarju multinanwali u anka pereżempju għal garanzija u fondi li kellna minn snin ta' qabel daħi kollu impatt fuq il-budget tal-2014 u anka impatt għal tnaqqis ximkien ieħor. U ħajkollna ħafna effetti. tħassib għalija wkoll għal eh, kumitati kif ħanaħdmu dwar dan. per eżempju, jekk għarri tal-Komissjoni tal-proposta, ma jekk ma jkunniex emendi jew il-proposta ħarija tal-Komissjoni, ma nafx kif aħna bħala komitat nistaw nagħmlu xogħolna. Kif nistaw nipproċedu. Mbagħad fuq il-backloading ta' xi mill-programmi, x'impatt se jkollna fuqhom? li eżempju tħares il-faċilità. U ehm, il-Connecting Europe il-faċilità u CF diġa qed ikollha problemi għaliex kellhom anka ħafna taqis mill-ftejm li kellhom fl-MFF. Kif ħajja fetwa dan kollu dan il-budget? Jekk nibdew mbagħad inħarsu lill aġenziji rajni anka fil-laqgħa tal-koordinaturi. Min kif rajna ħafna aġenziji qed jaraw li l-baġit tagħhom dejjem qed jonqos ukoll. Dan kollu ħajħloq problema jekk qed niġi informata tajjeb. Jidher illi l-Kunsill ħajidħlu f'ħafna dettalji fl-istudji ta' l-aġenziji u dan kollu ħajwasal għal aktar komplikazzjonijiet għal għarri ta' ta' dawn l-entitajiet preparatorji ħajkun elementi u kol tal-komitati. Irridu nieħdu deċiżjoni daqsxejn antipatika fil-komitat aħna nkunu biex ngħidu hekk il-persona ġilżina hawnhekk. Għal kull euro li npoġġu f'proġett pilota jew biex nżidu xi tip kull tip ta' budget li għalina hija priorità. Għal kull ewra aħna nkun qegħdin neħħuhom mill-marġini li suppost ħajja ħana nataw għal garanzija ta' żgħażagħ u għal xogħol fiż żgħażagħ u l pakett tagħhom. Jifri dan kollu ħajkun hemm eh, problema. Jekk inħarsu l-2015, 16 u 17 dan kollu għandu x'aqsam eh, mal-garanzija. Jiġifieri qegħdin neħu minn ħaġa u nitfgħu foħra. ħadd tkun problema eh, u ħad tkun sena ta' budget verament diffiċli. Mbagħad l-aħħar mistoqsija li għandi għall-Kummissjoni. Fl-abbozz il-marġini ta' pagamenti dawn il-miljun euro memx flus biex nkopru kol eh, ċirkustanzi li mux għet naħsbu fuqom forsi u memx flus għal pagamenti ma jitħalsux. Mannix eh, marġini għal parlament tal-2014 u għal ġorġ ċirkustanzi għanka taħt titlu numru 5 u anka, anka fuq il-pagamenti tal-impjegati. Dan kollu qed qed jikkomplikaw l-affarijiet, speċjalment anka jekk il-Kunsill inaqsu xi mill rappropriazzjonijiet u il-marġini. Skont il-Kunsill, skont il kalkulazzjonijiet tal-Kunsill, kif ħanimxu eh, b'dan kollu? Grazzi, sanaddu għas-Sur Riket. Grazzi il-President, ma nixtiex nerġa' nirrepeti. Naqbel perfettament ma dak li ntqal. Għanna ċirkustanzi diffiċli ħafna u nifhem kif eh, Senior Jensen naqdet dawn il-gruppi kollha hemm eh, spiritu ta' kooperazzjoni. Nixtieq ngħaddi xi kummenti, xi punti. Iva, fil-fatt m'hemmx marġini. Kif? Edna, ma nistawx naraw anka naraw spejjeż li mhux qed imbassru, U lanqas qegħdin nippruvaw nirranġaw naġġustaw il-budget. M'hemmx l-aġġustament li ħajkun ħajibqgħu fejn kien. U anka l-ħaġa li rajna f'dan il-budget, ħaġa li laqtitni wkoll. Tnaqqis. Xi ħaġa li ma nistax nifmu 10% tal-budget se jmorru biex nħalsu id-dejn kbir u dan verament ħaj komplikazzjonijiet ħafna mill-appropriazzjonijiet ħajmorru f'ammonti l-ammonti tal-bqija. U anka fil-ġazzjoni politika, eh, anka minnaħat tal-Konsil, ċertu azzjonijiet qed jiġu enfasizzati jekk nitkellmu anke fuq il-front loading u l-back loading, il-mistoqsija tiegħi lejn il-Kummissjoni. Ħajkonna qafas finanzjarju multianwali u naħseb qed nibdew naraw anke fuq ċar iktar fil-proċess tal-kumitat tagħna. Nistgħu noħorġu bi pjan biex inkopru l-perjodu sħiħ tal-MFF xit għandi xit ħassib jena. Li il-backloading ta' ċertu eh, affarijiet li qed isir frontloading tagħhom ħansibwa f'daw l-aħħar sentejn u tlieta u l-proposti ħajjaqaw. Mbagħad meta però l-Parlament jagħmel ftehim fuq l mff irrid jagħmlu eh, mod sinċir, ġifiri fuq dal-affarijiet ta' front-loading u back-loading, jiena mhix daqshekk ċert jekk hux approċ bilanċjat għal perjodu tal-MFF. Jekk le, fl-2014 mhux biss fuq il-flus fuq id-dispożizzjonijiet il qegħdin dejjem jolew. Jiġifieri eh, eh, inka kif qed jgħidu l-kollegi diffiċli nsibu negozjati. M'hemm xejn fuq xiex negozjaw fil-verità. Din hija sitwazzjoni li nsabu fiha. Il-punt ewlieni illi għandna qudiemna u li rridu noqdu attenti dan il-backloading u l-frontloading kollu irrid isir fil-kuntest it-tajjeb skont il-qafas finanzjarju multijanwali. Inkella ħajkolla ftejn fuq l-MFF imma ħanofqu eh, ħanaħlu l-ħin kollu tagħna u anka eh, fuq il-negozjar mill-ġdid tal-mandat dan jista' forsi jagħti ftit il-ħajja għax-xogħol baġitarju, Però Ir-riskju huwa li nufu kollox fil-ewwel tliet snin u l-politiki oħra jisfaxxaw fix-xejn. Anka fil-faċilità tal-integrazzjoni Ewropea jekk inħarsu lejn il-punt ta' tluq għal backloading jekk dan kollu ħaj jispiċċa fuq naħa ta' wara għana ħajkolna problema kbira, ġifir nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni biex t-kommenta l-mod kif għal-mod ta' kif l-MFF ħadd ta' jaħdem. Grazzi ħafna, eh, Jiet il-President. Juter Haug. Grazzi ħafna. Iva, nista' nerġa' nirrepeti kull ma edna dal-ħodu meta l-tqajna mal-aġenziji però nista' nara illi eh, naraw dak li propona il-Kommissjoni anka fl-abbozz tal-budget. Dan huwa l-ewwel punt. Il-koll nafu kemm l-aġenziji jridu jagħmlu x-xogħol għandhom il-bord manageriali u qed iħarsu lejn il-pjan multianwali u għandhom il-grupp il-programm ta' ħidma li jingħataw Iva u għapjan tajjeb u jgħamil sens u anka l-Komissjoni għamletek. Issa, ħanatu l-budget, ħanatu l-budget u għetneqew għetnitolbu ċertu ammont. Imma bat meta morru mal-DGs mal-msiħba tagħna u kull ma jispiċċa fil-budget, DG budget, dan kollha ħaj neħħi ħaj tnaqqas kollox fl-abbozz il tawna dal-ħodu kollet li ma nispiċċawx hawnhekk. Nafu mill-esperjenza illi ma nistawx inkomplu nikkanċellaw eh, il-fondi li hemm dis disponibbli għall-aġenziji, ma jistax ikun hemm iktar tnaqis. Issa fil-laqa tal-koordinaturi. Konna tinħarsu lejn l-attitudni tagħna fuq l-effetti tal-estensjoni għall-Aġenzija ta' Sigurtà Marittima u din ġiet posposta sa' Settembru. Dan għaliex qed ma sibniex soluzzjoni u mhux qed narawha soluzzjoni. U fil-fatt m'għandniex soluzzjoni. Mhux se jkunu jistgħu jagħmlu dak kollu li jixtiequ 6.5 miljon euro zejda għal ċertu ammont ta' snin. Ma jistax diġi ħaġa redikola, x'se nagħmlu? Jekk namlu dak li għamel komitat ta' trasport, dak li suġġerixxa. Ikolla 32.5 miljon euro ktar, mhux 6.5 Dawn dak huwa li huma intitolati għalih l-aġenziji, rridu nkunu realistiċi. Però jidher il l-unika ħaġa possibbli għalina li ngħidu fuq il-flus disponibbli, il-Kummissjoni qed jgħidilna li m'hemmx iktar flus, il-Kunsill jitterdu tipprova tnaqqas aktar u aħna ma jkollna l-ebda opportunità li inneħħu eh, dawn, allura rridu neħħu ix-xogħol li rridu jagħmlu. Jridu kunu ċari dwar dan. Ma tistax sempliċement tibqa' tagħti iktar xogħol, iktar iktar xogħol xi jagħmlu għaliex kollox huwa ta' priorità u kollox importanti. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma tħallas fuq xi ħaġa li diġà tiġi fuqha bħala leġislatur. U dan li qed jiġri. L-unika istituzzjoni fejn l-ammonti qegħdin jaħdmu huma l-Parlament. L-ebda posti uħar ma jaħdmu kif suppost. Dak li kien l-ewwel punt tiegħi, tieni punt tiegħi kif eh, is-semma diġà anke qalet ejda maħniex se nirċivu din lettra ta' emendi, il-Kummissjoni qatt biset titkellem fuqha. Għanna waħda fuq il-qafas eh, finanzjarju multianwali u jħor tal-budget dan kollu mhux se jaħdem. Imma aħna rridu xi tip ta' rapport għaż biss qed qed jinisemmuha. Il-Kumitat tal-Budget tal-Kunsill iltaqgħu f'Lulju l-ewwel tejn it-tlieta ta' Lulju u l-Kummissjoni għartilhom b'sorpriża kbira jekk hux namlu front loading jew back loading. u eh, kienu għedin igergru għal-2020 u għal-Erasmus u għal-CEF u anka għal-enerġija u trasport. Dan huwa l-backloading u basta jiġri fuq il-ħlasijiet bil-qoddim. Min ħajjem nibdaw dan il-flus blura ħanarawa fil fuq parti mill-budget. In-nies li kien hemm fil-Kunsill sempliċement qablu diqat ma saret imkien fil-politika. Din hija ħaġa li żgur ma tistax taħdem. U manna lebda tip eh, ta' xi tip ta' kompromess, kull ħaġa li jgħid il-Kunsill u ma jridu aktar eh, kompromess fil-impenni tagħhom. Fejn hi l-flessibilità? Aħna eh, rridu naraw eh, fuq dak li għandna bżonn, qegħdin dejjem morru lura, dejjem għall-ar. U meta nitkellmu fuqha, qed isir iktar problema meta nitkellmu fuq dal-kwistjonijiet budġetari. U għalhekk jiena verament ma nistax nifhem għaliex eh, il-Kummissjoni qed tagħmel dan fuq il-Kunsill. Grazzi Juta, Sir Ħartangi kieġbok. Min tista tkun sorpris li l-opinjoni tiegħi hija differenti ħafna mis-Sinjura Hajk. Jiena nixtieq ukoll insemmi s-Sinjura Hawmaja. Qed insaqsi jekk tħoss dwar l-urġenza fil-gwad negozjati għal-Aġenziji għal-Kumitati. Il-bira jiena smajt minn netwerk tal-Aġenziji u ma qalu li l-frankar fl-Istati membri huwa importanti ek qal iżda l-frankar fuq l-Aġenziji stess mhumiex aċċettabbli. Jiena rappresentant tal-poplu. Dak huwa t-titlu tiegħi fil- fil-verżjoni bl-Olandis u fl-istat tiegħi t tirrappreżenta l-poplu fl-istat membru tiegħi u għandi ngħid li laqas tista' temmen u offensiv li l agenzijiet qed jagħmlu hekk. Jiena nifhem il-bżonn li tifranka l-flejjes fuq l agenzijiet jiena naħseb li faħar mill-aħħar għandna neħilsu minnhom. Grazzi. Sir Rubik. Grazzi mela l lura nkunu serji dak li għandna namlu hawnhekk huwa li konna diskussjoni serja dwar il-problemi reali tal-Ewropa. tal ħodu stajna namlu hekk bil-programm bil programm tal għall-intraprenditori iż Kif in-nies jistgħu jaċċettaw responsabilità għall-impjegi u jiena gburi li meta ngħid li llum il-gruppi kollha mod unanimu għalu li l-Erasmus għal intraprenditori żgħażagħ għandhom ikunu wieħed mill-pilastri mil tal-programm għal xogħol ta' 6 biljun euro għandna 53 biljun importanti ħafna li għanna poċ għawi minn żewġ naħat tal-industrija il-flejes li nżammu għal dan se jatuna opportunità biex niksbu kredibilità fl-opinjoni pubblika. Eh, hija ħaġa sabiħa r-riżultat ta' dibattitu iżda l-dmirijiet li l-Unjoni Ewropea tatina hawnhekk tfisser li aħna għanna nieħdu azzjoni meta l-Istati Membri mhux qed jagħmlu hekk. U għanna sitwazzjoni terribli fil-gwatt tal-Istati Membri fl impegi u l-Unjoni Ewropea trid issolvi il-problemi. U dak huwa xogħolna. Grazzi. Grazzi. Għanna l-opportunità li għaxanna il-direttur ġenerali għal-budget għawnek illum u r-relaturi kolla res u eh, mistoqsijiet il-Komissjoni u aħna senżidu billi najdu segwenti. Iftejim li aħna il ħakna fil-buro tal-President tal-Komissjoni Ewropea u l-President tal-Kommissjoni u anki l-Konsil jinkludi eh, ċerti elementi li għandhom jiġu tradotti fil-budgets tal-2014 u eh, 2015. Għax flimkien mal-ħlasit bil-qoddim li l-Konsil kienet jafas fuq specialment fil rigward tal-deċiżjonijiet mill-Konsil fuq l-inizjattiva għazzazax u anki fil rigward tal-inizjattiva għal-xogħol eh, għazzazax il-ftejm dwar l-MFF jinkludi l-ħlasid bil-qoddim għal sentejn illi jridu jintużaw għal program tal-2020 tal-Kosmi u tal-Erasmus Dan għandu jwassal għal itra ta' emenda mill-Komissjoni fil-gwar ta' tiebi għal 2014. Kollegi ek għallu. Dajjien għandi mistoqsija oħra hawnhekk fid-deċiżjonijiet illi ġew mħabbra mill-President tal-Kunsill Ewropew dwar l-inizjattiva għaż Il-President għalek fil-konferenza stampa wara l-Konsil Ewropew. Għall istess ħaġa l-Parlament Ewropew kienet jitkellem dwar somma ta' 8 biljun euro qabel fid dokumenti kollha u fil- ehm, komunikazzjonijiet kollha l stampar aħna rajna kulħadd ra il-ċifra ta' 6 biljun euro mela għanna ċarezza l-lum dwar minn fej um, ehm, dawn il-finanzi se jinkisbu. Dan huwa eżempju ieħor tal-idea ġenerali li surike semma. Illi tajjeb illi kollok il-ħasil bil-qoddim u li tuża ċerti appropriazzjonijiet għal ċerti affarijiet, iżda jfisser fisser domin fl-użu tal-appropriazzjonijiet fi programmi oħra. Dan jista' jaħdem għal Parlament, Kummissjoni u l-Kunsill iżda u utli għalina wkoll li jkollna idea ċara tal-proċess ħieħ stampa sħiħa tal-limiti massimi għal-infi u għal-tħul għal-periodu kollu. Direttu ġenerali tista' tagħtina xi informazzjoni dwar dan grazzi. Jina se nipprova illi nagħti xi kjarifika hawnhekk. L-ewwel net dwar id-daqs tal-budget u l-fatt li m'hemmx wisa jew marġini Dan huwa fil-fatt eh, konsekwenza ta' situazzjoni li eh, is-sitwazzjoni attwali eh, fil-żmien qabel l-2014 meta se jibda l-MFF ġdid. Ġejtu preżentati biċ-ċifri l-ġodda dan ifisser li l-RALs huma konsiderevoli iżda fl-istess waqt Dana se jaffetwa l-programmi fil-bidu tal-periodu tal-MFF tal-2014. Nafu illi hemm inqas disponibbli fil-bidu milli fl-aħħar. Rajna dana fil-periodu tal-aħħar periodu tal-IMFF. imf fl aħħar periodu il il bicċa kbira tal-finanzi jiridu jintużaw għal biex iħalsu għall invoices li eh, jeżistu dik hija sistema kif, kif naħdmu fuq il-livell Ewropew. Minħabba livell baxx tal-pagamenti tal-ħlasijiet ma kienx possibil possibbli matikament jew raġunevoli illi tagħti marġini illi kien ikbar minn dik eh, proposta. Issa frigwa tal-ħasir bil-qoddim jew blura. Għandi żewġ kummenti dwar dan. L-ewwel net fil-budget abbozzat li jirċevejtuh aħna ma daħannix għal modifika il-modifika fil-rigward tal-programmi li inti semmejtom Cosme u Erasmus għall-2020. Se jkunem l-itra ta' emenda dan eh, pala tweġiba signora Gazat Sakal dina seta sa' settembru u se taħtem fuq dan l-aġġustament in partikolari un bat f'dak l-istadju ikonna stampa iżjed ċara ta' dak li qed jitħallas bil-qoddim jew blura. Taħt wieħed A u wieħed B. Illi jaffet war programmi ta' il-programm ta' Zaza issa l-ammont illi se jintuża fil-bidu tal- tal-periodu jekk tħares lejl wieħed A, pereżempju hawnhekk qed naħseb dwar il-Cosmi Erasmus for All, u Horizon 20 għal-2020 dan mux se kollok it-tel fawnek sa' CEF jew tal- għawnek eh, eh, iza biz eh, allokazzjoni illi se, se jinżam għal iżjed tard fil-periodu u hemm sostituzzjoni għal programmi kollha illi ġew fejn hemm flus bil-qoddim. Dan, dan il-fejl se jintefqu, issa se jintefqu iżjed tard. Għaliex għamilna hekk? Diġà spjegajna dan fil-passat iżda se nerġa' internet għan il-punt għamilna hekk. Għax bekk stajna nużaw l-appropriazzjoniet um, impen tampen l-impenji tal-appropriazzjoniet li kienu impenjati fil-budget kemm kem jista' jkun l-implementazzjoni tal-programmi tal teħu iżjed żmien milli ħsibna meta konna tippjanaw dan il-budget u meta konna tinħarsu lejn distribuzzjoni sħiħa tal-fondi fuq eh, periodu ta' żmien u biex bekk nindirizzaw il-bilanċ fil-gward tal-appropriazzjonijiet ta' li kienu impenjati aħna b'dan il-mod nużaw dan l-appropriazzjonijiet bl-aħjar mod possibbli. U bekk tajna priorità li l-SMEs, il-riċerka u l-Erasmus for All, il-finanzi għal dawn it-tlieta. Nafu u koll li meta ikonna bżonni finanzi għal enerġija l-istess finanzi se jkunu disponibli u nishtaq tamil dan il-punt ċar ħafna għalikom għax naħseb li huwa punt importanti ħafna. Issa, il- il-punti l-oħra nasab li jina eh, weġibt il-mistoqsijiet eh, ta'kom, iżda għandi ngħid biss li frigward tal-litra ta' emenda numru wieħed se toħroġ u se taħdem fuq l-impatt tal-front loading il-ħlas bil-qoddim u mbagħad se jkun hemm itra ta' emenda numru 2 eh, kif dejjem jiġri u dina se tiġi prezentata fin-nofs ta' Ottubru mill-Kummissjoni u din hija prassi standard. Daqshekk kelli ngħid fil il mistoqsijiet li ġom resqalili, grazzi. Grazzi. Direttur ġenerali dwar il-8 biljuni jekk jogħġbok 6 biljuni jew 8 biljuni. Iva jekk tippermettuli. Insejt inwieġeb il-mistoqsija ta' surrikew ukoll. Nerġa' lura fuq dan eh, f'mument. Is-surike. Għanna program finanzjarju fil-dokument li aħna infasluħ jiġi prezentat in parallel mal-budget u f'dan il-dokument tkun tista' tara il-konsekwenzi tal- tal-impenja tal appropriazzjonijiet fil-kwa ta' redistribuzzjonijiet tal-frontholding u għal-backloading eh, u dan għassibu bitċar fil-dokument publiku eh, iswed fuq abjat u tis u għandek għacċess dan il-dokument fil-kwa sit jew 8 biljun euro jina għandi nammetti illi servizzi tal-Komissjoni eh, sissa ma għadhom ma mamlux kalkoli dwar dan jiena l-ċifra li jiena għandi hija ta' 6 biljun. U hekk eh, diskutejna aħna kienet ċifra diskussa mill-ola livell tal- ta' min jieħu d-deċiżjoni ta' hawnhekk kien parti mill-deċiżjoni eh, li tiħtet. Jekk jiena se nħares, se prova nħares lejn eh, fil-ġejjien se jiġri għan nistanajt li iż-żewġ biljuni żejda jistaw joħorġu mill-marġini globali. Dana eh, kien hemm provvediment għalih għal finanzi ta' ċerti numru ta' operazzjonijiet fit-tieni periodu. Issa din hija l-opinjoni personali tiegħi fil ta' 8 biljun u minn fejn se jiġu. Tajjeb, grazzi, Direttur Ġenerali ma nafxek eh, għandi nkun imħasseb jew um, serraħt li moħħi fil-gwad ta' dak li u l-interpretazzjoni tiegħek għax hija l-istess interpretazzjoni bħal tagħna. U aħna rajna isu proċess ta' riċiklar politiku um, l-istess ċifri li jerġaw jenqalaw, jerġaw jintużaw, jintużaw għal ċerti prioritajiet fl-għolja tal-konsil un bat foħra l-istess ċifri li jibqaw jużawom. Grazzi l-relator. Monika, nasab li e, e, ma tanċandek ħin u titkellem dwar il-politika dwar il-bini. il politika dwar il bini Mela, se nikonkludi il-dibattitu fil-gwad tal-dan il-budgetu se nibdew bil-votazzjonijiet, se nibdew bil-punt 27, politika tal- tal-bini. Grazzi, na nista' nitkellem fil-qosor hemm żewġ mu mhumiex komplikati waħda f'post diffiċli Angola, iżda li jes e għamlet kull ma setat biex tagħmel dan bliżjed mod iżjed um, blaħjar blaħjar mod huwa totali ta' 400,000 euro fi sena. Eh, eh, Dana eh, feħafna ħafna flus, però il-binja tinsab fil-situazzjoni ħażina ħafna, riski ta' sigurtà, ta' sigurezza, ta' saħħa, ehm, binja dilapidata. U l-Kummissjoni insistiet diversi drabi ma li jes li jagħmlu xi ħaġa dwar dawn ir-riski il problemi tas-sigurtà tas-sigurezza u tas-saħħa u il-sitwazzjoni mhix aċċettabbli u bekk eh, ċaqalqu għal binji ġodda. Et, eh, niddiskutu post ġdid u trid ħallas pero però um, jikkonformaw mal-ħtiġijiet mal ehm, għas-saħħa um, tal-personal. Fil-ġejni se jkun bżonn punt 1.46 eh, miljun iżda se jkun hemm l-ispejjeż oħra tal-kirja iżda huwa pożittiv li 1.27 miljun u ta' spejjeż oħra diġà ġew koperti minn dan, jiġifieri dan kollu finanzjament huwa pożittiv u ma nix niksbu opinjoni. Mela, t-tieni punt aħbar tajba kena ħafna diskussjonijiet dwar il-bini il bini fil lussemburgu Nixtieq nirringrazzja l-Qorti tal-Ġustizzja għax grazzi għal fatt li ħal illi telqu minn binja iżjed kmini li kellhom il-Parlament Ewropew eh, um, raw soċ offerti għal kirja ta' din il-binja ta' għafisser li se nifranka 1.1 biljun euro, 1.71 biljun euro. U se namlu hekk qabel ma nitlu fil-binja ġdida tal-kat u il-ifrankajna 5 miljun euro hawnhekk f'sitt xhur biss. Aħbar tajba, pożittiva. U approvazzjoni għal budget Iżda ovvjament irridu ninformaw il-Kumitat tal-Baġit għax eh, dejjem aħna neħdu pjaċir nitkellmu dwar xi ħaġa pożittiva. Grazzi ħafna. Grazzi lil sinjura Relatur. Mela, Relatur tagħna qed tissuġġerixxi li m'għandniex ikonna opinjoni dwar id-delegazzjoni, it-twaqif eh, ta' delegazzjoni għal EEAA f'Rwanda u tkellmet spjegat dwar id-diffikultajiet enormi li jeżist illi kienu jeżistu iżda dawka sabu soluzzjoni għallija iżda frigwar ta' tjef il-bini ta' tjef tal-ġejas fil-Lussemburgu eh, frankajna ftit emmek. Um, Kulħat kontent dwar dan il-punt tajjeb, meċa fejn votaw dwar dan il-punt. Iżda se konna votat, se nieħdu vot fuq il-21 l-ippjanar eh, bil-qoddim fil-politika u l-xejrit fit-tul. Rapport ta' Sir James Ellis, forsi trid tħares lejn lista tal-votazzjoni. Mela, il-karti tal-votazzjoni u l-lista il-rapport tas Sur Ellis, l-emenda 2, il-rapport favur, votazzjoni favur, jekjoġbok. Grazzi, kontra, tlieta kontra assenzjonijiet, menċa assenzjonijiet, għaddit. Mela, forsi nistaw neħdu tlieta erba ħamsa Signora Ferreira flimkien, il-relatur kontra. Flimkien, nistaw favur? kontra, astenzjoniet, kullħat kontra, maddiċ. Gustafson, Matera, sitta, relatur kontra, favur? Kontra? Ħafna persuni, astenzjoniet, maddiċ. Mela, l-kompromess A illi tinkludi l-komunità illi eh, jinkludi il-komunità ta' riċerka, eżiet wiesa, eccetera, eccetera, minnu favur, kontra, wieħed nejn tlieta sensjonijiet Għaddit. Mela, bekk eh, koprejna l-emenda seba u tal-efko. L-emenda tal-efko u bekk wasanna għal l-emenda tminja, tminja u disa, Kalfen, flimkien, relatur favur, minnu favur, kontra, Assenzjonijiet, menx assenzjonijiet? Eh, mela għaddit dwar il-premessi, emendim il-Gustafson u l-Matera, relatur favur, eh, favur, kontra. Tlieta, assenzjonijiet għaddit. Opinjoni minn reġi, emma fejn votaw fuq dan stromba u xek. Ok, tajjeb, mela nistaw nivvotaw, għandkom optit tivvotaw. Reġi wieħed, relatur ma tantx jista' jista' favur, kontra. Wieħed nejn tlieta erba' kontra ħamsa li inkludi relatur, assenzjonijiet, wieħed għaddit. Reġi tnejn tleta, erba u ħamsa. Menxa fejn nivotaw dawna xe huma barra mill-ambitu. Sitta u seba issa. Flimkien jek joġbok le, mux flimkien le, ma nistawx. Mela, reġi sitta, relatur kontra, favur, minu favur. Kontra, ħafna persuni mela maddiċ. Reġi seba, favur, relatur kontra favor. wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, astenzjonijiet, għaddit. Reġi minja disa favur, favur, kontra, tnejn, astenzjonijiet, astenzjoni waħda nija biss. Itnej nej għaddew. Afko, issa, rridu namlu kol, iva. Afko wieħed u tnejn flimkien. Favur? Reħatur favur? Kontra? Tlieta. Assenzjonijiet? Għaddit. Kompromess B. B. Għandek il-test. Favur? Kontra? Tlieta. Assenzjonijiet? Għaddit. Mela. Paragrafu 5a ġdida, ġdid pala riżultat afko 3 u 4 huma koperti mill-kompromess B. 5. Afko 5. Parzjalment kopert eh, mill-paragrafu 5 ġdid isa favur li sonod taw pala addizzjoni kontra. Tnejn. Astenzjonijiet għaddit ġiet adottata pala addizzjoni. Afko sitta u seba dawn huma eh, jiġu miżjuda afko a. Afko sitta jkjoġbok eh, favur kontra tlieta. Hamsa. Astenzjoniet? Grazzi, għaddit. Afko seba? Mizjuda. Relatur favur, favur, kontra? persuna waħda, astenzjoni waħda nija biss għaddit. Afko A. Premessa. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit u kon. L-aħħar vot jekk għandek il-karti tal-votazzjoni, votazzjoni elettronika, jekk votazzjoni miftuħa. Biex taħdem? Iva taħdem. Waħda taħdem. Malma tajba. Taħdem għalina 27. 23 favur, 3 kontra, assenzjoni waħda għabis, prosit lil James Ellis. Prosit. Ordre notre collègue Issa naddu għal kollegja tana Kotini, l-organizzazzjoni ta' sħarriċ ta' kompjuni tal-forza ta' xogħol fil komunita punt 22 fuq l-agenda. Il-komunità tidher li teżisti. Jew le, jgħid il-President. Kelma interessanti, ma nafux eżattament fuq li ma komunità nitkellmu hawn imma insomma. Emendi tnejn u tlieta flimkien. Rapporter favur, min huwa favur, jekk jogħġobkom. Grazzi, kontra. Tlieta. Astenzjonijiet, xejn, għaddiet. Fuq il-premessi issa, menda wieħed mill-rapporter, favur, kontra. Tlieta kontra. Astenzjonijiet għaddit. Vot elettroniku għal vota ħarja, jek joġobkom. 28 vot mexħuta, 27 ansi ma qegħdin 28 forsi l-aħħar persuna tista' tqum fuq tagħha u tixħet il-vot. Tajjeb, nagħlqu l-votazzjoni. 24 favur, 3 kontra l-ebda stenzjoni. Proset l-onorevoli Kotini. Issa, naddu l punt li fuq l-agenda, il-rapport Jutta Hawk. Edna neħan posponu dan il-punt, tuxek fuq l-Aġenzija Ewropea Sigurta Marittima, EMSA, din biss. 23 posposta mela, iżda nistgħu nivvotaw fuq l-Europol. Il-kooperazzjoni u t-taħriġ fl-infurzar tal-liġi. Kulħadd għandu l-lista tal-votazzjoni tal-Europol, tajja pwis. Daqxini komplikata din. Komplikata ħafna fil-fatt. Unsi. Emenda 5. U emenda 11. Vot konġunt fuq mit-tnejn. Iżda irridu nivvotaw ukoll fuq eh, f'tliet partijiet. L-ewwel parti għandek dak il-klim li hemm fil-lista tal-votazzjoni li hija komuni għad żewġ testi. Ġifieri rapporter favur, min huwa favur, kontra, Tlieta kontra, astenzjonijiet, l-ewwel parti tgħaddi. It-tieni parti. Irridu nivvotaw fuq iż-żieda tal-klim fil-budget tal-Aġenzija. Min huwa favur? Kontra. Tajjeb wisq. Namlu verifika elettronika għax mhux ċar il-vot. Ivvotaw Ivvutaw jekk iġobkom jisax għax għaw minn għadu riqet għadu l-qasam. 12 favur, 14 kontra, stensjoni wahda maddiċ. Rridu nivutaw fuq it-tielet parti u koll. Mistaqsi president Tajjeb, it-tielet vot fuq dawn emendi, emenda bil-fom minn rapporter biex inħassru il-klim bl-Inglis and accounting. Minu għafavur. favur kontra. Żewġ astenzjonijiet. Żewġ kontra. Astenzjonijiet għaddiet imma estensjoni waħda, si skuża ruħu president Tajjeb, issa naddu għal-emenda 6 mir rapporter minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet b'vot kontra. Fuq il-mozzjoni għal proposta leġislattiva hemm tliet emendi tar-rapporter nistgħu votaw fuqhom flimkien, anzi skużawni nsejt l-emenda erba' tal-premessa mir-rapporter. Nvotaw l-ewwel lila favur, kontra. Tlieta kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Issa fuq l-mozzjoni għal proposta riżoluzzjoni leġislattiva għandna tliet emendi mir-rapporter, wieħed nejn u tlieta minn ma favur, kontra. Astensjonijiet Dawn it-tlet emendi għaddu vot kontra. Emenda seba. Nistan nħu flimkien emendi kollha ta' Holmajer, 7-8 u 9 rapporter favur, emendi bil-fom fija, jien ma bil bl-Ingliż immentom ċert li tafhom, nifutaw mill-emenda 7 sa 10 favur kontra. Astenzjonijiet għaddew. Astenzjoni wahda zda. Il-vota ħari, vot elettroniku. Salvadores. Il-tamir tal-vota jaħdem. Imma dak li kien riqet baqa riqet u għalek il-niqfu fuq 28, suppost imma 27 li xaħtu l-vot, 23 favur, 2 kontra, 2 astenzjonijiet, taddi Proset l-rapporter l-Onorevoli Hawk. Issa, naddu għat trasferimenti. Għaw xaħat li jistajħu post il-rapporter, il-sur Giovanni Lavija, għat trasferimenti. Tajjeb, kollox għamil nihda l-ħodu, dan. Tajjeb, kollox imxi ħarir meta ma nkunx president. Nifutaw biss, mela. Kulħadd kuntent dan mod tajjeb wis. DEC 16, minu favur, kontra. Tlet astensjonijiet. Astensjoni wahda nsi, taddi. DEC 17, favur, kontra. Vot kontra, tnejn kontra, stenzjonijiet issa taddi. Deċe mintax. favur, kontra. Vot kontra, stenzjonijiet taddi. Deċe 19, minwa favur, kontra. Vot kontra, zoċ voti kontra, astenzjonijiet. Taddi. 21, favur, kontra. Ħadd, astenzjonijiet, astenzjoni waħda. Taddi. Sezzjonijiet oħra. Rapport Derek Vaughan. Tala u koll diġa kitab il-testment tajjeb ħafna. Una favur. Kontra. memx ħadd kontra ħadd astenzjoni, l-ebda astenzjoni ta' debonanimità. Politika ta' dwar il-bin għam memx iktar voti. Laqsek votazzjonijiet. Iżda dan ma jfissirx li spiċċajna id-dibattiti tagħna. Fadlinna xi punti fuq l-aġenda x'nindirizzaw mal-malajr punt numru 8 fuq il-qafas finanzjarju multianwali u rizorsi propri. Dan ġi indirizzat mod dettaljat mal-koordinaturi u anke l-biraħ u l-biraħ u koll fil laqqa tal-gruppi ta' koordinament u anke mal-koordinaturi, ġan pol kimmana fil-kamra, namil taqsira ta' situazzjoni u l-kollega jikorraġin kien zbaljat. X'nista' ngħid? Mela. Ivvutajna fuq ir-riżoluzzjoni fil-plenarja. Kien hemm maġġoranza pjuttost wiesa iktar mill-maġġoranza assoluta meħtieġa u dan ikkonferma l-qbil li kien hemm fisem il-Parlament mill-President Schulz u jien il-ġimgħa ta' qabel. Dan sar propju fis-summit il-żajr taħt l-artiklu 324 fuq it-TFEU fuq negozjati Ma Madana kollu, f'din ir-riżoluzzjoni ippruvajna nibatu messaġġi politiċi. U aħna speċifikajna li il-vot aħari l-unika wieħed validu legalment fuq il-ftejn kollu kif ukoll fuq ir-regolament tal-qafas finanzjari multianwali u l ftehim interistituzzjonali mhux ser iseħħ qabel iktar tard fil-bidu ta' settembru jew kmini f'settembru, data li għadna ma stabilixxejniex. Iżda dan isir fi żmien meta il-Parlament Kollu moħħu mistrieħ li t-tieni parti tal-budget emendatorju għal pagamenti tal-2013 3.9 biljun ikunu eh, mħalsa ikonna dan il-budget u sakemm il-Parlament ikollu moħħu mistrieħ mill-ġdid li ukun hemm qbil fuq negozjati fuq ix-xogħol leġislattiv, l-att leġislattiv rappresentant tal-Presidenza Litwana li attenda għal laqqa tal-Konferenza tal-Presidenti l-ġimgħa li għaddiet evalwa n-numru ta' la bozz ta' regolamenti li għadhom il tiġu adottati taħt il-Presidenza imma dwar 70 fil-fatt u din hija l-bażi leġislattiva li jembat fuqa ikun hemm il-finanzjamenti għal fondi tal-proġetti mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-laqgħa tal-koordinaturi, imbagħad stabilixxejna li l-koordinaturi kollha jaqblu li biex ikun hemm mitmim ta' din il-proċedura, ġifiri l-adozzjoni tal-qafas finanzjarju multianwali, u wara dan jekk ikun neċessarju, dan ovvjament jiddependi mir-riżultat tal-vot fl-aħħar plenarja, tkun idea tajba li l-Parlament Ewropew u b'mod partikolari dan il-Kumitat brabta u koll u komunikazzjoni mal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Libertajiet ċivili għandu jitgħallem minn din is-sitwazzjoni u jemela fil-futur. Ir-riżultat tan-negozjati huwa diżappuntanti u l-mod kif il-Parlament Ewropew kien kapaċi jaġixxi biex jistabilixxi il-qafas budgetarju għal seba' snin li jmiss huwa partikolarment diżappuntanti, frustranti u mhux kompatibbli minn tal-inqas konti mal-ispirtu ta' Trattat tal Lisbona. Litra ġiet eh, rispettata b'termini formali imma mhix kompatibbli skonti. Huwa ċar li kif proċedow l-affarijiet ifisser li il-setat budgetari tal-Parlament tnaqqas u fuq il-budget annwali anke kif għal Dominik Rike għaliex jekk il-limiti massimi ikunu baxxi wisq, allura fir-realtà jisek bħalli kieku stabilixxejt il-budget ta' seba' snin li jmiss, tispiċċa ma tantx ikollok lokal manuvra fin-negozjati. U kif imxew l-affarijiet ifisser ukoll li il-setat ta' kodeċizjoni fil-Parlament Ewropew f'termini leġislattivi naqqas. Dan japplikaw kol għal-kollegi fil-kumitati oħrajn. Ma nistawx inqisu din is-sitwazzjoni aktar għax qed hemm sebgħin qatt li għadhom għaddejjin bħalissa ma nafu li minn tal-inqas fuq l-iktar importanti dawk li jiswaw l-aktar bħala oqsma ta' budget jew oqsma ta' politika, ġifiri l-PAK, l-Oranzon tal-2020, Erasmus, etc. Dawn diġa nafu minissa li fil-verità il-presidenza irlandiża u issa l-presidenza litwana qegħdin negozjaw mad-delegazzjonijiet fil-Parlament Ewropew u dawn huma tal-fema li dak kollu l-intqal fil-konklużjonijiet tal-Kunsill nar 7 ta' frar naqqax fil-ġebel issa u issa memx iktar lok għal manuvra. U f'dawn loqsma minn tal-inqas kollox qed jiġri bħalli kieku s-setat leġislattivi ġew trasferiti lil kunsill. F'korp li li jeżisti fit-Trattat tal Lisbona, iżda fit-Trattat tal Lisbona hemm proibizzjoni li dan ikollu funzjoni leġislattiva. Din problema politika enormi u problema istituzzjonali wkoll. Għal daqstant ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-Parlament minħabba r-riżoluzzjoni tiegħu aċċetta r-riżultat minn tal-inqas dak li għandu x'jaqsam il-budget, issa naraw x'ser jiġri bl-aspett leġislattiv, iżda fl-istess ħin il-koordinaturi kollha kienu tal-fema li ma stajniex ma niġbdux konklużjonijiet u nitalmu lezzjoni minn dan kollu, minn dan ir-riżultat, u li kien obbligu morali u politiku tagħna li dan ngħiduh u niċċaraw. Permezz ta' dan, nkun qed nagħmlu rakkomandazzjonijiet formali għall-Parlament il-ġdid li jmiss, għall-mandat li jmiss, sabiex bekk dan kollu jkun jista' jitqies meta jasal iż-żmien biex eh, nirranġaw l-affarijiet skont il-skeda u l-ftejim tal-MFF għall-2016 u jiġi applika għas-sena ta' wara. U din l-għamla li jkun ser eh, li su tkun strateġija adottata. L-ewwel nett ser nieħdu vantaġġ tar-rapport li l-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali ser ifassal huma l-Kumitat mexxej hawnhekk, ir-rapport fuq il-ftejim interistituzzjonali għal dan qed nirreferi, ġifieri l-Kumitat Afko, il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali, għandu rwol mexxej hawnhekk. Aħna nibatu l-opinjoni lil dan il-Kumitat u fl-istess ħin nkunu nistgħu nipproponulhom l-emendi tagħna għaliex ikun ikun il-każ ir-rapport tagħhom ser ikun qasir bħala termini li jridu jiġu stabiliti artiklu wieħed. U l-Parlament irid japprova dan fil-ftejm interistituzzjonali iżda jista' jkun emendi fil-premessi. U għalhekk ir-rapporters tal-qafas Finanzjarja multianwali ser ikollhom fidejhom din l-opinjoni li għandha tintbat lil kumitat afko u mbagħad ikun hemm anke l-emendi li jintbagħtu lilhom. It-tieni net mal-koordinaturi aħna ddeċidejna li se nipproduċu rapport ta' inizjattiva mill ġdid ir-rapporter ser jagħmel dan Komunikazzjoni mal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali naraw kif nistgħu nagħmlu dan, x'regoli ser japplikaw, eċetera. Iżda lan huwa li eżatt wara l-vot ħari biex bekk ma ninterferixxux mal-vot ħari, eżatt wara ir-rapporters jibdew ix-xogħol fuq il-rapport ta' inizjattiva propja biex naraw x'nistgħu nitalmu minn din il-proċedura fuq il-bidliet u anke fuq it-titjib li il-Parlament irid jitlob u irid jikseb ta' bilħaq fil-futur. Mindu jseħ ir-reviżjoni li jmiss mod partikolari biex bekk ir-rapport ikun jista' jiġi mitmum u jiġi adottat mill-plenarja u jiddaħħal fl agenda fil-plenarja qabel it-tmim ta' dan il-mandat. Nittamel li naraħ kmini is-sena d-dieħla. Għalija, għax meta nqisu d-data tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss, ġala darba jkonna r-rabija Mana. inni il-deputati sirri kollom ħafna iktar ħsibijiet milli għattaw il-ħin fil-Parlament Ewropew. Ġifiri dak huwa dak li ftemna fuqu, taqsira fuq dak li deċidejna mal-koordinaturi, għandkom xi kummenti jew xi mistoqsijiet lir-rapporter? Le? Tajja pwist, grazzi ħafna. Ġifiri hekk ħanimxu. Issa, ximis. Għanna il-punt 17 fuq l-agenda, il-rapport Katrin Trautman u edha hawnhekk biex tajdinna kemtejn fuq is-semestru Ewropew. Grazzi President, għanżon fil-qosor ħafna għaliex taf x'inhu huwa l-kontenut tar-rapport ma tantx huwa l-bot minn dak ta' qabel li jiena kont bat lil dan il-kumitat. Hemm xi aspetti li ma tantx għadhom japplikaw issa għaliex f'ċertu punt jienet li nixtieq nikkontribwixxi biex nibnu l-istrateġija tal-komunità tagħna biex ikonna budget b'saħħtu, ċifri ġusti, etc. U punti oħrajn li ħaw ħadu sfumatura kemm xi differenti fil-riżultat taħari, Għalhekk ressaq dan ir-rapport b'emendi u b'aġġustamenti iżda hemm punt fuq sustanza li nixtieq nisħaq dwaru għaliex naf li l-kumitat jappoġġana l-maġġoranza u anki inti, President, u nixtieq ngħid il-mod kif l-Istati membri għadek kemm isemmija din kif l-Istati membri jirrigwardjaw il-sem tagħhom il-pagamenti għal budget tal-Unjoni Ewropea, l-kontributi li jagħtu biex jikkonsolidaw l-isforzi tagħhom u x-xewqa li għandhom li dan irrid jitqies ukoll fil-proċess ta' semestru Ewropew e kif nkunu qed nevalwaw il kabbir Dan għadna ma minix dibattitu dwaru kemm bejn il-kapijiet ta' stat kif ukoll il-kapijiet tal-gvern. Parti minn dan fuq is-sustanza m'għandi xejn li nixtieq nisħaq għajr forsi l-punt numru 7, paragrafu 7, li huwa l-fatt li aħna ninsistu fuq riżorsi propri. U din hija xi ħaġa li rridu nfakru l-nies għax hemm dibattitu għaddej bħalissa speċjalment wara dak li ntqal fuq l-effetti tal-las bil-qoddim u ħlas blura fil-perspettiva finanzjarja. Dak kollox, President, zamejt fil-qosor, se noqgħod nidħol fid-dettall dak kollu li hemm fir-rapport. Euh, alors j'en profite pour vous dire. Grazzi ħafna. Xtejn ngħidilkom illi il biraħ kont mistieden fil-Parlament Franċiż biex nieħu sem flaqa tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej fil-Parlament flimkien mal-Burro tal-Affarijiet Ewropej fil-Parlament Litwan. Litwani qalu li deċidew fuq data u ma tkellmu fuq l-ewwel laqa ta' artiklu 13 fil-konferenza fil intergovernmentali fuq il-kumpat fiskali. Ġifiri issa eh, dejjem nżommu moħna fuqna. Il-Kumitat tal-Baġit ukoll ħajjimxi ma' din il-konferenza. Grazzi, eh, Signora Trautman nixtieq dokument kena numru tal-qat mal-komitati li huma involuti u kuntat ħafna dwar dan. Però naħseb tkun ta' idea tajba li kieku qabel ma jkun hemm konferenza interparlamentari nistgħu forsi nassiguraw li qed nimxu eh, kollha flimkien u qed niġu konsultati mill-Kummissjoni kmieni biżejjed fil-proċess biex hekk ikollna eh, pożizzjoni għad-dibattitu fuq il-rwol interinstituzzjonali li għandu l-Parlament. Xi stadju ieħor għaliex il-Parlamenti nazzjonali f'xi pajjiżi hekk kif rajt qed jippruvaw jieħdu kollox taħt il-kontroll tagħhom għalhekk qed hija xi ħaġa eh, konferenza sensittiva fil-qasam politiku. Nispera li tkun ta' eh, tkun eh, utli wkoll biex anke nkun nistgħu ngħaddu dan messaġġ ukoll mal-Kumitat Monetarju wkoll. Iva, grazzi President. Nishti infakkarkom fuq il-rapport l-iskadenza eh, fit-30 ta' wissu u il-vot se jisir fi 18 settembru fil-Kumitat tal-Budget u fil-Kumitat Ekonomiku fil- fit-30 ta' settembru u fit-2 ta' ottubru ħanimxu ma' rakkomandazzjoni li ħankunu involuta ħafna eh, f'dak il-konferenza. Il-ġimgħa d-dieħla xi wħud minna wkoll ħajmorru fid-delegazzjoni ġewwa Washington. Però jidher li ma laqgħux it-talbi tagħna li niltaqgħu magħhom mhux se Washington biex jiltaw maħna, imma biex jiltaqgħu mal-Amerikani għalhekk irridu nsibu xi ftit ħin biex nitkellmu magħhom mal-kumitat. Jekk m'hemm xejn fuq dan ir-rapport nistgħu ngħaddu għal punt li huwa importanti għassur Salvador, punt numru 15, il-mobilizzazzjoni. tal font eh, Globali ta' Ġustament ġewwa Lombardija l-Italja. Sur Gariga Pojedo. Grazzi ħafna. Ħanitkellem fil-qosor l-istess argument bħal dejjem ġewwa eh, atlazzjonijiet ġewwa Lombardija fil-qasam tal-industrija tat-telecoms telekomunikazzjoni. Dinja waħda mill-effetti tal-kriżi u il-kompetizzjoni minħabba l-globalizzazzjoni. Kien hemm 519 il-kumpanija l fallit ġewwa Lombardija. Il-numru involut kien anzi 480 tan nies illi twaqfu mix-xogħol u qed jitolbu il-font mill-font tal-aġġustament globalizzat. Dan huwa wieħed mill-iktar eh, settur avvanzat ġewwa l-Italja u hemm impatt kbir fuq dawn l-industriji eh, ta' teknoloġija għolja. Intlaqtet din l-industrija ħażin ħafna għalhekk qed nissuġġerixxi li forsi il-fond eh, jiġi mobilizzat anka naħa tal-Kumitat tal-Budget aħna nistaw najdu illi qed nirrifjutaw fuq l-estenzjoni tal-klawżola hawnhekk kif suġġeriet il kummissjoni il kunsill ħadet deċiżjoni fit-8 ta' frar biex jisir tnaqqis konsiderevoli l-appropriazzjonijiet ta' impen għal dan il-font f'dan il-perjodu. Każijiet bħal dan fil-Lombardija jiġa importanti ħafna għaliex tejn l-Unjoni Ewropea biex tagħti għajnuna lil anka individwi eh, dawn l-impjegati li qegħdin verament issofru eh, ma ma ċandhom xogħol minħabba l-globalizzazzjoni. Aparti minn hekk, Mem xejn iktar speċifiku fuq dan il-kwistjoni, għalek, nista' nara hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi għaddu għal Eider. Komment qasir ħafna fl-aħħar trialogu fortunatament eh, sibna qbil biex nużaw dawn il-kriterji meta xaħat ikun juża dawn il-fondi jista' jkun hemm xi tibdil eh, xi emendi għalhekk jiena nimxi anke mar-rakkomandazzjoni tiegħek favur tagħha. Grazzi ħafna jgħid il-President. M'hemmx aktar kummenti dwar dan. Tajjeb mela. Il-skadenza hija ta' 29 ta' wissu għall-emendi u l-Komitat tal-Impjigi ħajvutaw fit-18 settembru. Umbat il-vot fil-plenarja ħajsir f'Ottubru, fil-1 jew 2 Ottubru, nsiru nafu aktar tard. Issa, punt numru 14. Is-Sinjur Rike ħajtkellem fuq font ieħor għal De Tommaso Automobili u kol fl-Italja. Grazzi issa minn eh, mill-Lombardija għal Piemonte ġewwa it-Toskana, xorta fl-Italja, l-istess tibta ta', suġġett, ma nixtieqx nerġa' nirrepeti l-istess kummenti. Hawn kriżi minħabba il-karozzi. U kuntest ġenerali wkoll ta' globalizzazzjoni u il-kriżi speċifika fil-industrija tal-karozzi anka kif taħarġ l l-Unjoni Ewropea, il-kumpanija de Tomazo li tagħmel il-karozzi jafu li għal ħafna snin ħarġu eh, karozzi ta' speċifikazzjonijiet olja qegħdin jippruvaw eh, jimxu anka fil-kriżi u anka għamlu eh, saru imsiħba ma' kumpanija Pintifarina. U issa għedin f'pożizzjoni wkoll illi ħasbu li ħajkunu f'pożizzjoni aħjar biex anka jkomplu għaddin fil-kriżi, però minħabba il-kriżi fl-2009 ma, ma setawx eh, jkomplu il-kumpanija ġiet likwidata. U fallit aktar tard matul is-sena. U għalhekk hemm din l-applikazzjoni għan negozju kollu. U anka saret minħabba il-merger ma' Pininfarina u hemm 130 impjegat li ġew affettwati f'dawn il-kondizzjonijiet fl-awtoritajiet Italjani eh, ħadu negozju fidejhom kif anka semma qabli Salvador. Ġifiri hemm l-istess proċedura operazzjonali. U għalhekk jiena nitlob il-kumitat tagħna biex japprova li nħallsu il-50 fil-mija Zewċ miljoni u 574 elf euro. u għalek jiena qed nitlob li jkun hemm l-approvazzjoni tagħkom. Grazzi, jgħid il-President, fil-ġenerazzjoni tagħna il-kumpanija di Tomazo kellu sempre ġus ħafna. Nista' nifhem illi it-tfal tal-familja miet eh, meta ħabat ġo siġra fil-Grand Prix ġewwa Monaco. Tajjeb dan u eżempju ċarek ta' kif nistgħu napplikaw dan il-font sfortunatament jista' jkun eh, utli f'dawn dan il-qasam. Jekk m'hemmx aktar eh, kummenti, nista' ngħid li l-iskadenza għall emendija ta' 26 ta' Awwissu u bħal każijiet ta' qabilna l-voti se jsiru fil-Kumitat tal-Impjiegi fit-18 Settembru u mbagħad imur vot fi plenarja f'Ottubru. Tajjeb, mela naddu għal punt numru 18. Il-rapport ta' Eider Gardia Zabal fejn l-istati membri t-esperienzaw diffikultajiet serji fuq l-istabilta finanzjarja. Grazzi, Sur President, nista' nitkellem fuq lan ta' din l-opinjoni fil-qasir Dini opinjoni tal-Komitat tal-Budget. Naħseb nistaw naraw il-fondi ta' kważjoni. U raġuni għalfejn twaqfu dawn il-fondi. Jekk anka nżommu f'moħħna li l-fondi saru pala espressjoni, pala eh, solidarjetà, nistaw nifmu illi bil-krizi li għanna palissa u fi żmien fejn ir-reġjun eh, bażikament m'hemmx eh, flus il-budgets nazzjonali ma nistawx investu fl impjiegi mela allura tiġi fuqna fil-Parlament Ewropew li aħna nejnu ir-regoli kollha nistgħu nbidlu. Fejn nistgħu? Għalhekk fl-opinjoni tiegħi qed eh, nimxi ma' żewġ direzzjonijiet. Mela, l-ewwel ħaġa il-regola N plus 2 li ġiet miftema mal-Konsil tal-2014 u 2020. Anka kif temna fl-2013 din il-regola N plus 2 tiżisti għal istati membri eh, anka tal-Bulgarija, però mhumiex l-unika pajjiżi li għandhom problema li jużaw dawn il-fondi ta' koeżjoni laqas huma l-unika pajjiżi fejn għandhom dawn il-fondi ta' okkazjoni li mhumiex programmati. Irridu naraw xieġri bejn l-2014 u l-2020 kunu staw nizaw regoli N plus 2. Umbat it-tieni punt li nixtieq ngħaddi fl-opinjoni tiegħi. Għal stati membri aħna biddilna ir-rata ta' kofinanzjament. Minħabba l-kriżi ovvjament ħafna reġjuni mhumiex eh, f'pożizzjoni eh, li jagħtu l-istess ammont ta' konfinanzjament li normalment nistenni minnu. Għafna drabi dawn huma il-pajjiżi il li għandhom programmi ta' reaġistament dawn qegħdin f'pożizzjoni diffiċli biex jieħdu dawn il-fondi għalhekk jridu nagħmlu faċli għalihom li jużaw dawn il-fondi. Rridu nranġaw din il-miżura għaliex mhumiex l-unika pajizi li qed ikollhom problemi. Għalhekk naħseb li għandna jkun hemm estensjoni ta' eh, din il-miżura għal dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna problemi bil-proċedura tad deficit. Din hija kriterja li l-Kunsil qed joħroġ ħafna direttivi din hija miżura li naraw anka skont l-opinjoni nistenna anka il-reazzjoni tal bija tal-membri. Naħseb li nistgħu nivvutaw favur eh, din l-idea eh, biex ngħidu l-istati membri. Grazzi ħafna jider. Hemm xi kommenti jew mistoqsijiet għar-rapporter? Jider li le? Nixtieq mela infakkarkom li l-iskadenza għall-emendi se jiskun fil-29 ta' wissu sa' 6 ta' flaxija. Umbat ħajkun hemm il-vot fit-18 ta' settembru, fit-23 ta' settembru ħajkun hemm il-vot mal-Kumitat Reġi. Mbagħad ħajkun hemm il-vot fil-planet Ottubru. Tajjeb, nimxu għal punt li jmiss, punt 16. Eh, L-opinjoni tal-Kumitat fuq eh, l-affarijiet eh, tal-Kumitat rigward is-siġġijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Alexander Alvaro huwa ġu involut ehm, f'inċident ħażin ħafna bħala relatur. Sissa għadu Marko Prax Mela, ħanitikom ftit eh, l-idea tal-dati għal dan din l-opinjoni rigward il-sidġijiet. Għanna aktar minn sidġu wieħed hawnhekk. Kif janqiet fitri? Mala darba jtina l-prezentazzjoni. L-iskadenza għal l-emendi se tkun qasira ħafna fil-fatt, 16 ta' Lulju. Jek tixtuq tipproponnu sġi ġodda jistaw niltqaw sa' 16 ta' Lulju, ħan meċxu għal-vot fil-5 ta' Settembru. biex bekk inkunu nistgħu nixhom mal-Kumitat Afko fis-17 ta' Settembru. Sakemm qed nistennew nixtieq ngħid li s-sura Alvaror li jipproduċi dan ir-rapport. Nittamaw illi naraw ħanka fil-preżenza tiegħu f'dan il-kumitat. Kif hemm tendenza fir-rapporti tiegħu eh, dejjem imkun miexi fid-direzzjoni tajba, però rapport qasir għandi xi eh, kollegi oħra li jistgħu jippreżentaw xi emendi biex nagħtu aktar enfasi għal l-aspetti baġitorji stretti li għanna din il-kwistjoni. Għax nishtiqu nħarsu lejn l-spejjeż vera minna tal-parlament. Bekk ikollna figuri aġġornati u reali. Din għal-intenzjoni fil-fat tal-emendi li nishtiqu nresqu nittama in ikunu nistgħu nieħdu l-appoġġ tagħhom ukoll. Tajjeb ħafna. Naħseb il kumitat tal-Budget qed jimxi mal-irwol tiegħu li jagħti meta jagħti l-figuri u jagħti l-aktar stimi eh, preċiżi. U anka naraw x'japplika jekk ikun hemm anka siġġu wieħed. Kemm ħanifrankaw, kemm ħadd iswa. Għandna varjetà kbira ta' stimi. Tajjeb, wasal Jan. Tajjeb Jan, mela, tista' tatina ftit eh, l-ideja l-opinjoni minn flok Sur Alvaro fuq il-konsegwenzi budgetari ta' numru ta' postijiet. U kun qed nistennew li ħajib li ħajrġejna qatt ma' naf Settembru jgħid Jan Sur Mulder. Tajjeb, ħafna fuq il-problema tal-sede tal-parlament. Hemm xi ħaġa fil-politika Olandiża li taqgħet il-partiti kollha li hija ehm, post wieħed fil-parlament. Ġifiri, u dan huwa l-punt illi tqajjem eh, matul is-snin mis-Sur Alvaro u dan huwa l-sustanza tar-rapport. Fejn nirrepreżentaw niprintaw eh, numru ta' emendi li jispeċifikaw daqsxejn aktar f'dettall dak li qed jgħid ir-rapport. Rakkomandazzjoni ġenerali tkun tajjeb għal eh, parlament li konna siġġu post wieħed ma nistax nejda b'mod aktar sempliċi minnek. Grazzi għan. Sakemm kuna qed nistennew fl-irwol ta' dan il-kumitat aħna rridu nagħtu iċ-ċifri bħala mm, pożizzjoni politika li t-tġi eh, adottata fl-affarijiet ta' kostituzzjonali fil-kumitat tagħhom aħna minna ħadd għana rridu nagħtu ċifri. rajna l-evalwazzjonijiet li saru xi wħud huma immaġinattivi forsi. La darba il-Komitat tal-Budget jagħti l-opinjoni tiegħu. Id-dibattitu ikun ibbażat fuq iċ-ċifri li nagħtu aħna. Dan huwa xogħolna din il-kwistjoni delegata. Nixtieq nirrepeti il-dibattitu prinċipali se jsir fl-affarijiet kostituzzjonali. Tajjeb, signora sinjura Gardi Zabal. Iva, jien nishtaqt nadda dal il-punt fuq ek. Hemm ħafna studji li kellhom eh, ċifri eh, differenti, ehm, forsi objettivi. Ehm, fuq din il-kwistjoni partikolari fejn kuħat ikollu forsi opinjoni personali, naħseb jaqa fuqna bħala komitat tal-budget li nirstringu kemm jista' jkun biex nagħtu iċ-ċifri tagħna. U nispjegaw fuq dawn il-figuri jekk nkunux favur eh, ta' seda wieħed. Fit-titlu ta' ta' din il-kwistjoni aħna qed eh, nitkellmu fuq il-post, qed nitkellmu fuq il-Lussemburgu u Strasburgu. U forsi anka l-attività ġewwa Brussell. Jekk jiddeċidu li ħajkonna sede wieħed u ħanimxu anka fil-Lussemburgu, rridu nżommu dan kollu f'moħħna anka fiċ-ċifri li nelaboraw. Għax id l uffiċċju kollha eh, minn Brussell dawn hekk ħanitlu fi spejjeż oħra. Ukoll irridu nikkalkulawhom meta niġu għas-sede. Mbatt fuq l-aħħar fuq il-pożizzjoni aħarija tagħna aħna niftaw bħala Parlament. Naraw jekk hux nirstrinġu l-xogħol tagħna ġewwa Brussell. Mbagħad minn hemm iridu nkunu konxi wkoll illi fi Strasburgu tagħti l-rwol simboliku fil-kostruzzjoni, fil-mod ta' kif konstrutta eh, l-Unjoni Ewropea fejn il-simbolu ta' paċi, ġifri ma sax inneħħu eh, il-ftejm li hemm mal partijiet oħra, u anka eh, manka fuq il-bini ġewwa Strasburgu. Nkalla deċiżjoni li nieħdu ma tagħmilx sens. Jekk fl-aħħar mill-aħħar deċidu nibqgħu ġewwa Brussell, irridu nsibu ftejm, u rrid ikun hemm ftehim razzjonali, xi ħaġa alternattiva għal Strasburgu mbagħad. U mhux sempliċement nalqu il-bini. Grazzi, Signora Troutman. Il-kollega Francis tiegħi ehm, ressaq fuq il-mejda emenda li jkun hemm ċifri eżatti disponibbli. Fuq iċ-ċifri nixtieq nagħti żewġ kommenti. L-ewwel komment. Iċ-ċifri jridu jkunu eżatti. F'esperjenza tiegħi fuq dan id-dibattitu f'daw l-aħħar snin, hemm kalkulazzjoni differenti li jistgħu jsiru, irridu nbażaw l-ispejjeż fuq il-bini li nixtru il-bini wkoll il-proprjetà li se jwassal għal ċertu dewmin ta' żmien dimmi spiża ta' medda qasira ta' żmien. Umbat mill-perspettivi finanzjarji wkoll. U nsejt ngħid ukoll fuq il-bini innifsu. Il irridu naraw li, li nkunu nistgħu nżommu dan il-bini. Mhux sempliċement fuq il-FR inizjali li nitlob il-kumitat li jagħmel huwa li jaraw l-ispejjeż provizjonali u mbagħad naraw il-pjanijiet li konna bżonn biex nemsnu dawn il- dan il-bini irridu nikkalkulawhom ukoll. L-impatt tal spess tal-bini jagħmlu differenza kbira nixtaqt nikkontribwixxi da kollu fid-dibattitu. Għanna eh, l-istampa sħiħa u kumment żgħir ieħor, President, kollegi jridu jkunu konxi li t-trattat Jgħid li Strasburgu jilqal il-Parlament Ewropew u l-Parlament għandu tliet postijiet ta' fejn irrid jaħdem. Bekk irid ukoll distinzjoni fuq liema Parlament qed nivvotaw fil-kompromess. Fil U fis-seda li tkellimna dak huwa l-xogħol bażiku u hemm sada wieħed li huwa Strasburgu. Xtaqt sempliċement ngħaddi ċertu dettalji. Fit-titlu tal-rapport EFCO Is-sede tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, ġifri hemm diversi ehm, sedi Issa meta niddiskutu dan fil-fatt għanna legalment għanna sede wieħed għal għax-xogħol tagħna dak li jintqal minn Katrin huwa sinifikanti ħafna. Iżda irridu nħarsu li ċifri kif qiegħda għalet irridu nieħdu konsiderazzjoni għal il-posti ta' xogħol. Il-personal fl-Lussemburgu, per eżempju. Ma nasibx li għanna il-membri bil-Lussemburgu għonek biex eh, eh, forsi biex konna dibattitu jisiet interessanti forsi nistaw nistidnu li l-Astrid Lolling. Zgur li għanda xi punti xi tressa fuq il-sostenut. Eh, fuq dan is-suġġett kif għanda f'kull dibattitu fil-fatt. Din opinjoni hija importanti ħafna Ir-rwol tagħna bħala Kumitat tal-Budget huwa li nres u eh, punti oġġettivi. Biex wara il-deċiżjonijiet politiċi meħtieġa jistgħu jittieħdu għabbażi ta' ta' arfin sħiħ ta' fatti konfermati. Eh, iva, relatur, Iva, grazzi. Naqbel mal-biċċa gwira tal-remarki li saru mill-kullat naqbel li għanna nejtu konsiderazzjoni l-ispejs tal-Lussemburgu. Iżda dina ma tantx tappella l-immaġinazzjoni tal-pubbliku għax eh, ma tix toqgħod tivvjaġġa kull darba. Dinja amministrativa miex daqse kontroversjali pal Strasburgu jina naqbel ma' Sinjora Troutman dwar l-ispejs reali għanna nkunu nafu xinija spiża reali dakku l-argument bażiku kif intqal minn Churchill, tuża l-istatistika li jaqbillek fej jaqbillek biss. ħaġa waħda hemm. Dana dan li vjaġġar kollu qed mhuwiex qed jifranka l-flus kur. Dika hija żgura pirgwad tal-kumpens Tarrals. Data mhuwiex fil rapport Dana ma jinsamux fil-Brussel. Il-traffiku importanti. E Uwa, ġli ħafna għajla li xmar marru xoqodu fil Strasburgu inkunu fil-belt eh, tanza sabiħa u jiena l-opinjoni tiegħi hija li l-Parlament għandha eh, tiltaqa' fil Strasburgu u dik hija l-opinjoni privata tiegħi. Grazzi. Eżis ħbib. Se naqraw ir-rapport tiegħek bl-ikbar interess biex inkunu nisaw inqablu l-ispejjeż. L-iskadenza hija ta' 29 ta' Awwissu. Nistgħu niċċekjaw da' is-16 ta' Lulju. Jiena ekket f'nofsinar eh, f'nofsinhar u nivvotaw fil-ħamsa wara dak fil 17 Mela, bekk wasalna fl-aħħar tal-leġenda tagħna. il-laqajja ġurnata. Ja sospiża. Nixtieq kiku eh, kieku morru għal nixorbu xaħġa. ħaġa, nixtieq nirringrazzja l-kulħadd ir-relaturi, l-istaff tal-gruppi dawk li ħadmu mar-relaturi fuq dawn f'dawn il-negozjati tal diffiċli. Iżda, dan mhuwiex possibbli li norganizzaw avveniment bħal dan biex imorru eh, għal xi grok, nieħdu grok flimkien. Jiena nissuġġerixxi illi wara l-vakanzi tas sajf insibu moment fejn nistgħu kollha niltaqgħu u niċċelebraw l-isforzi tagħna. Il-kisbit tagħna u nirringrazzjaw il-personal tagħna tax-xogħol siwi li għamlu. Vakanzi tajba, eh, narawkom Washington, maħnix se niltaqgħu taqaw maħbib tana tal-grupp tal-ikon. Iżda zgur li se jkollna eh, ġimgħa interessanti u li se tagħtina l-frott, grazzi. Alors,